għadna rridu naraw issa kif ħat tiġi implementata. Grazzi. Issa l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport ta' Rivellini tal-kwittanza tal-2009 u ngħaddu l-kelma l rapporter is Rivellini għal erba' minuti. Grazzi President. Alea jakta est li jemmem li sar sar. Din il-frazi li ċesri kien qal meta kien għaddej meċ mar Rubikone fil-raġuni tiegħu l axar invikta nixtieq nibda l interventi tiegħi li jiftaħ id-dibattitu fuq il-kwittanza tal-Kunsill. Din il-kwotazzjoni dak iż-żmien kif l issa kienet tirrappreżenta mument deċisiv. Punt importanti fl-istorja ta' din il-leġislatura u ta' dan il-Parlament u permezz ta' setta tal-kontroll fuq l-entitajiet komunitarji kollha u l-poter tal-budget il-Parlament Ewropew jesprimi u bil-fatti qed juri x'inhuma l-prioritajiet politiċi tiegħu. Li ċaħdu minn dawn ifisser li tkun qed tmur kontra s-sens ta' prinċipju ta' demokrazija u ta' dritt ta' rappreżentanza. Dik li qed niddiskutu llum mhix allura l-istqarrija ta' privileġġ L miex kif jixtieq il-Kunsill il-manifestazzjoni ta' rida li naħtfu u nakwistaw il-poter politiku għaskapitu ta' xaħat. Iżda, hija l-istqarrija ta' rwol leġittimu intangibli li ma tistax tkasbru tal-Parlament Ewropew ta' dmir tiegħu li żgura l-monitoraġġ kostanti tal-ispejjeż li jsiru mill-istituzzjonijiet Ewropej u ta' dritt tal-Parlament li jkun rikonoxxut bħala awtorità ta' kwittanza. Il-Parlament mhix awtorità autoreferenziali, iżda hija awtorità istituzzjoni rappreżentattiva tal-poplu Ewropew. Dan ir-rwol skont li ġist eh, mistqarru kol mill-servizz legali l-artikolazzjoni fuq żewġ livelli li minnaħa hemm l-ewwel fażi ta' kontabilità li tiġi rappresentata mill-eluq tal-kontijiet u li sip il-milja tagħha skont l-artiklu skont l-artiklu 319 ta' trattat ta' kwitanza ta' kummissjoni u minna ħal oħra hemm ukoll l-importanza politika ġenwini tal-ġenwina tal-kwittanza jiġifieri l-ġudizzju tal-Parlament fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet kollha bl-ebda eċezzjoni sfortunatament qed narfu li ħafna drabi inatajna l-ġemp. Wis drabi x-xogħol tagħna ġi ostakolat minn għasta kollaborazzjoni li juraw il-Kunsill u spiss qatt lura ma kienx ħarqan l-iskambju ta' dokumenti u l lazda li ma jirrikonoxxix il- l-autorità tagħna leġittima ta' kwittanza. Dawn huma raġunijiet li llum jippermettunna nesprimu ġudizzju negattiv ħafna fuq il-spejjeż tal-Kunsill u nivvutaw kontra il-kwittanza. U fuq din l-aħħar fażi aħna rridu nikkonfrontaw ruħna l-lum fir rispett tad diversità tal-punti di vista u bl-unika għan li naffermaw l-integrazzjoni tal-Ewropa li fi kelma waħda ssir l-Ewropa tal-popli. Għalhekk aħna nemnu nemnu bisħieħ li hija propju l-Ewropja, propju minħabba ċiviltà millenarja tagħha biex tkun tassow komunità ta' destin ta' xorti tirrappreżenta t-tama u punta referenza għal dinja bla ruħ li mimlija merkantilizmu formata minn popli ta' konċett assurd ta' dinja bla ħajja dak li msejjaħ il materializmu mingħajr prinċipji, mingħajr valuri ewlenin, minnajr sens ta' appartenenza u mingħajr sens ta' eru ta' territorju tiegħu. Għalhekk it-Trattat ta' Lisbona żguranna li għandna livello li ta' effiċenza u kompetu diffiċli ħafna li rridu nwettqu fir rispett ta' prinċipju ta' trasparenza u demokrazija li huma s-sisin tal-sistema ta' ħarsin tal-Ewropa fir rigward iċ-ċittadini Ewropej. U fir rispett ta' dawn il-prinċipji aħna nħossu ma nħossux li llum nistgħu nqisu bħala sodisfaċenti x-xogħol tal-Kunsill u nippruvaw naħdmu għal kawża komuni, għal ġid komuni u għalhekk ma nistgħux nibżgħu milli ngħidu li ħammorru qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja jekk hemm bżonn u laqqaset qed nibżgħu li jkun hemm istituzzjoni intergovernattiva il-President itlob il kellim jaħlaq. Grazzi President Iva Hnala, billi nitlob li l-Parlament kollu jivvota kontra l-kwittanza tal-Kunsill. Grazzi. Monsieur le rapporteur, la parole est maintenant. Grazzi le rapporter Il-Kummissarju Dalli, seħ jozbok. Grazzi ħafna, Signora President. Il-Kummissjoni jittiħu nota tal-rekomendazzjoni tal-Parlament li ma jagħtix il-kwittanza l kunsill għal sena 2009. Il-Kummissjoni jiddispjaċija li ż-żewġ awtoritajiet budgetari ma rnexxolhomx isibu soluzzjoni xir għal din it-tilwima li kien hemm u li ilha għaddejja għal dawn l-aħħar tliet snin. Il-Kummissjoni tittama li din il-kwistjoni tal-kwittanza tal-Kunsill tiġi solvuta malajr biex bekk nistgħu nikkontribwixxu għal kollaborazzjoni interistituzzjonali. Grazzi. Grazzi, Kummissarju. Naddu issa l-gruppi politiċi Sinjura Gressle l-ewwel, fisem il-PPE. Sinjura President, kollegi, President tal-Kunsill, kuntenti li jatawn illum għax importanti nendu diskutu din il-kwistjoni. Għanna 34 mistoqsija mill-Kumitat tal-kontroll tal-budget li ressaq l-Kunsill fuq il-budget tal-2009. Nixtieq infakrek biss malajr malajr li kena iktar minn 200 mistoqsija li suppost kella sibt weġiba. Bazzikament kol ma weġibtu 10% ta' dan. Kwistjoniet importanti pal per eżempju li norbtu nefqa esterna ma kustjoni oħrajn. Din hija kwistjoni taħra għalina iżda ħad tiġi trattata fis-snin li ġejjin xet naraw it-twaqqif ta' servizz estern li EAS Iġġifiri jekk ikun hemm rida tajba tkun iktar faċli li nkunu allejati fil ġejjini U għalhekk nsejjaħ lilek rappreżentant tal-Kunsill li tagħmel xi ħaġa dwar dan fil-waqt tal-presidenza Ungeriża u Pollakka. Mixin lura bħal granġ flok il-qoddim, rajna progress fil-presidenza Pollakka u nittamaw li intom tarfu it-trattat li jgħid li l-Parlament huwa awtorità tal-kwittanza. Ma nistgħux niġħdu id-drittijiet tagħna ma tantx għandna wara kollox u għalhekk nisħu u ninsistu li intom għandhom tappoġġawna bħala awtorità ta' kwittanza. Ma stax ikollok reċiproċità jekk ma taħdimx sow, ma nistax naċċetta li bażikament il-ħaddiema pubbliċi jitrattaw l-affarijiet li huma ta' kompetenza tagħna, għalhekk irridu iktar rida tajba mill rajna sissa. Grazzi l-Onorevoli Gajer għal minuta u nofs. Signora President, President del Konsil, Kummissarju, l-otja tal-kwittanza del kunsill kien kwistjoni taħraq bejn il-Parlament u l-Kunsill għal bosta snin. Il-prosedura, skont l-interpretazzjoni tagħna, ħarġa minn paragrafu 3, regola 3, paragrafu 19 fuq il-kwittanza fejn dan nisibu fi trattat fejn il-Kunsill segwa l-pożizzjoni tiegħu u fl-imkien mal-kwittanza tal-Kummissjoni għandhom kwittanza. Mister noqgħod intenni l-pożizzjonijiet li kien hemm il-Kunsill u mill-kollegi oħrajn mill-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju iżda nixtieq ngħid li kien hemm ħafna mistoqsijiet u ma kinux kollha konsistenti, kien hemm ħafna kwistjonijiet jaħarqu għadhom pendenti. Il-Kunsill issa nittamaw li jkun lest fuq il-livell politiku mhux fuq il-livell tas-Segretarju Ġenerali. Ma naħsibx li għandu l-mandat politiku, issa lesti jinnegozjaw wara litra wara d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget fir rigward il-kwittanza u jiena nixtieq nirringrazzja l-Kunsill tal-li għamel din l-offerta. Jiena tal-opinjoni li għanna nieħdu vantaġġ ta' din l-opportunità b'delegazzjoni ta' negozjar ta' livell oli u naħseb li għanna nanticipaw dan ix-xogħol u għalhekk narrekomanda li nastienu. Skużani, taċċetta mistoqsija l-karta blu? Sur Gajer jek joġbok. Grazie ħafna. Iva, jiena naħseb naqblu fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget li rridu nirrekmandaw li l-Kunsill mandu xina tal-kwittanza. Għal daqstant jiena nixtieq nkun naf jekk il-grupp tal-SND għadux ta' din l-opinjoni. Ma kienx ċara għalija hemm għajdut li l-SND deċida li jibdel il-pożizzjoni tiegħu jista' jivvota favur saħan sitra ta' din il-kwistanza u għalhekk nixtieq nisma' jekk danux minnu u jekk iva allura għala qed tibdlu l-opinjoni bħala SND. Hemm għajdut li qed jgħidu li għandux taqsam mal-President il-ġdid tal-Parlament. Nixtieq nisma' tweġiba mis-Sur Gajer. lest nwieġeb, dan kol mumma wa għajdut. Nista nirrifjuta li nwieġeb il- fuq għajdut, iżda il-pozizjoni tal-grupp tagħna huwa li nastienu biex bekk in-negozjati jkunu possibbli flimkien mal-Kunsill fuq livell mingħajr ebda eh, preġudizzji. preġudizzi. Grazzi, dan ċar. Iskors kellek kisan minn dawn nafs. Grazie ħafna, Signor President. Il-Parlament Ewropew huwa l-unika istituzzjoni eletta direttament fl-Unjoni Ewropea. Huwa responsabbli sabiex eh, jagħti l-kwittanza il- eh, kwittanza tal-budget Ewropew. U hemm bżonn nirrispettaw id-demokrazija viżavi ċittadini Ewropej u niżguraw ukoll il-flus jintefqu kif suppost ta' mar-regoli, però għal żmien twil il-Parlament Ewropew ma ġiex mistieden sabiex jiddiskuti mal-Komitat responsabbli għal kwittanza illi għadu marċevix risposti għal mistoqsijiet li għajimna. Imma ċittadini Ewropej jistħoq informazzjoni aħjar fuq kif it-taxxi tagħhom jiġużati. U jekk kif għalli l-aħħar attentat għal eh, negozjati u jekk inkomplu pozizjoni diverġenti fuq dan, mela allura sissa id-dialogu spiċċa fisqa u bżonn involvu l-partijiet kollha differenti jekk dan ma jinbidilx għandna alternattiva waħda biss għad-dispożizzjoni tagħna ners u dim il-qorti sabiex niċċaraw il-situazzjoni. U mbagħad ikonna morru lura għal xogħol kif suppost tal-istituzzjonijiet tagħna. Grazzi. Is-Sur Czarnecki għal minuta. Senjuri, il-ħabib tagħna Sur Rivellini għamel sommarju preċiż ħafna dan huwa biss eh, tlaqit u fil-waqt li Rubicon kienet eh, kisba kbira, issa żgur illi ma nexxilniex eh, niksbu dak illi ridna u żgur illi hawnhekk qegħdin nittrattaw tanga Ewropew li qed irrepetu ruħu logħba ta' kompetenza il kunsill u l-Parlament dawk li fosna illi għattaw għal menu ħames snin hawnhekk jistgħu jiftakru li din istorja li tirrepeti ruħa sena wara sena u li ma tispiċċa għattu li tajdinna li s-setat tal-Parlament Ewropew ma ġewx rikonoxxuti bisih mill-Kunsil. U f'din il-kwistjoni partikolari, iġifiri il-kontroll budgetarju dawn is-setat huma importanti u nistgħu nappoġġaw ma nistgħux nappoġġaw punta tit kwittanza Grazzi. L-Onorevoli Stas, grazie Signora President, Kommissarju, kollegi, rappresentant tal-Konsil, Passur, Signora Gressle, Nħu kosna l-Konsil għawnek dan id-dibattitu. Il-verifikajt ħanara minn ħajitkellem u jider illi nista ngħid illi fl-aħħar tad-dibattitu tirreaġixxi għax m'intix fil-lista tal-kellima. Il-President għajt illi ser jintervjenu fl-aħħar. Il-surstans, Iva, fil-lista ta' kellima dan mux imnizzel, id-battitu li għanna l-lum ilu għaddej għal iktar minn tliet snin. U dan huwa sinjal ħażin qed nippruvaw naslu għal soluzzjoni mhux qed jirnexxielna il kunsill ma jitallimx malajr semmejna Eh, ftejim li tlaħaq kważi 40 sen ilu u permettu li najt li jista jkun eh, ftejim xi tip ta' ftejim, però il-Kunsill mhux qed jaġixxi kif suppost. X'qed nitolbu supervizjoni mill-Kunsill u anka mill-istituzzjonijiet oħrajn. Qed nitolbu żejjed hawnhekk meta nitkellmu dwar il-flus ta' min ħalla sittaxxa dawn għandhom bżonn ikunu soġġetti għal monitoraġġ. Aħna mu se nagħtu kwittanza għall parlament għaliex xridu nżommu l-pressjoni, ridu nagħmlu ċara l-flus għandhom ikunu mifruxa u minn b b'mod responsabbli ħadd ma hawnhekk mu jgħid il-Kunsill qed twettaq xi tib ta' frodi l ewlem irregolaritajiet. Hija kwistjoni ta' kontroll demokratiku mill komitat għal kontroll budgetarju biex jagħmel xogħlu kif suppost. L-unika risposta li qed ninataw hija itra ta' tnej ta' Ġunju li tajt l-interpretazzjoni tagħna ta' trattat illi jekk tingħata kwittanza li l-Kommissjoni, il-Kommissjoni tispiċċa tieħu sepp il-proċess kollu. Sal Ministru, din mish serjetà, dan imur kontra dak li ksibna matul is-snin. Jekk aħna nċedu dim l din interpretazzjoni pala ġenziji oħrajn nitolbu li l-Konsill ukoll jidher dim il-Kumitat. Jiddispeċini li ħadd iżejt ħin, Signor President.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 xej ġdejt fl-2009 it-tieħdet deċiżjoni sabiex nipposponu il-kwittanza sal-ħarifa. U l-Kunsil u jgħid li jkun aktar flessibbli u li jkopera aktar fil ġejjini L-2010 kienet sena differenti, ma fl-2011 il-Kunsil għadu mhux jirrispondi għal mistoqsijiet tagħna għal daqstant kif nistgħu eh, napprovaw jekk eh, il-mistoqsijiet illi qed nistaqsu mistoqsijiet sempliċi ħafna laqas se tirrispondu omna. Naħseb dan mhux aċċettabbli. Għall-inqas għandu xaqsam kwistjonijiet għandhom xaqsam għal rispett propju. Jekk irridu ikonna xi rispett propju bżonn tweġibiet għal mistoqsijiet. Jiddispeċini nara illi l-SND eh, farku l-unanimità il-soċjalisti għadhom telqu għal triqtom però l-maġġoranza fil-parlament li jixtieq uktar trasparenza fil-kontijiet tal-Kunsil. L-approvazzjoni tal-parlament fuq kif jintefqu il-flus minnaħal 16, proċedura ta' kwittanza sar iċ-ċajta. Aħna ġejna eletti sabiex nħarsu l-interessi ta' ċittadini, ma sena wara sena il-parti kbira tal-budget dik li taqa taħt il-responsabilità ta' Komissjoni Ewropea huwa mimli irregolaritajiet. Imma dal-Parlament qed jagħti kwittanza xorta. Il-membri l-lum huma lesti wkoll e, japprovaw il-kontijiet tal-kulleġġ ta' pulizija fl-fidissa anke kien hemm misappropriazzjoni tal-fondi il-weda li nirranġaw l-affarijiet ma ġiġ segwita l-Konsell Ewropew u kontiet ta' Konsell Ewropew mhux qed ikun approvazzjoni l kwittanza tagħhom il-Parlament Ewropew anke hemm bżonn iktar kerezza fil-maniġġar tal-istituzzjonijiet u l-finanza tal-istituzzjonijiet dawn huma lob ta' settat il-Konsell jaħseb li dan mod kif biex jurka ma' b'saħħithom imma dan juri l-qas ta' minna ħala ħalla 16 suppost qegħdin iservu ma' dan kollu din il-Kamra b'disrispett akbar mhux qed permetti l-istituzzjoni toħrajn li dal din l-istituzzjoni fuq il-management finanzjarju tiegħu stess. Dan huwa konflitt ta' interess u rapporti għas-sena 2007-2009 mill-Awditur Intern ta' dan il-Parlament rapporti li ħareġ il-ġimgħa l-oħra juri li din il-Kamra f'din il-Kamra l-affarijiet mhux mixin kif suppost. Jiena votajt kontra il-kwittanza fil-Komitat, fil-Parlament u anka fil-, -komitat, fil konsil għaliex ma nistax ma namilx dan qabel ma nkun ċerta li l-flus qed intef kif suppost. Grazzi l-Onorevoli Holmajer għal minuta. Signora President, kollegi, l-ewwel nett xtaqt ngħid li kontrarju għall oħrajn għal rigward tal-pożizzjoni tal-Parlament jien ma nixtiex nesprimi nuqqas ta' fiduċa fil kunsill Ir-riżoluzzjoni tagħna ma tesprimix nuqqas ta' fiduċa fil kunsill jew xi suspett li l-flus mhux qed jintefqu kif suppost. Aħna rridu li l-Konsill issaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Parlament jew ma tliet istituzzjonijiet Palla rapporter naħseb li kien ikun aħjar jekk ikun hemm koordinazzjoni bej l-istituzzjonijiet. Minna ħalla 16 kien jispiċċa jirringrazzjana għax imbagħad konna nkun aktar kompetittivi. Anka meta niġu għal il-servizzi ta' interpretazzjoni hemm bżonn naħdmu flimkien. Dawk barra din il-kamra mhux jifmuna. Mux għatif mal fejt naġiċu kif qed naġixxu l-onorvoli Ajala Sender għal-minuta. Grazzi. Mżon nes aktar ibta ċittadini. Il-tajjeb xi kultant huwa ladu tal-ħażin, ma nniex aħna nagħmlu l-affarijiet sabiex nkunu magħrufa, sabiex eh, nidru zbiħ, għanna nkunu kostruttivi. L-emendi tas-Surivellini u maċari ħafna jihduna lura għal dak li kien riskjus fil-proposti bikrija. Diskutejna dan fit-tur fil-Grupp Soċjalista irridu trasparenza fuq il-kontijiet kollha. dan ukoll dispeċina illi il-parti li n-nażlet hawnhekk mhuwiex mhix il-parti ġusta grupp eh, interistituzzjonali kif qal is-Sur Gajer ikun il-mod kif nistgħu niproċedu memxejn eh, maw xej kontra il-ħadima nifissa ma naħseb li hija ħaġa ta' diqa li ħan nispiċċaw nies qoddim il-qorti l-istituzzjonijiet għandhom ikunu aktar b'saħħithom. L-Onorevoli Ashworth. Sur uh, President, I... Sir President, xtaqt nressaq żewġ punti. Taħt il-ftehim interistituzzjonali tal-2005, il-Konsil daħal fiftehim ma' dan il-Parlament, Mhuwiex aċċettabbli illi ħafna mill-Istati membri qed ikomplu jinjoraw il dawn l-impenji mod partikolari fid-daw ta' Trattat ta' Lisbona. Wasal iż-żmien illi eh, jirrealizzaw li għandhom obbligi sabiex isibu kooperazzjoni aħjar ma' din il-Kamra. Il-Kunsill għandu jilħaq l-obbligi tiegħu. Ukoll il-Kunsill u l-Kummissjoni jekk joġobhom jistaw jifmu il-kommentari mill-orti tal-awdituri qed u dannu għall-integrità tal-Unjoni Ewropea fost il-pubbliku ġenerali. Mhuwiex biżejjed li jkollna spjegazzjoni tekniċi li għandna bżonn hija azzjoni ċara għaliex il-Konsil, il-Kummissjoni għandhom jagħtu aktar urġenza għal kisba ta' stqarrija ta' assigurazzjoni. Grazzi, Sur Ashworth, l-Onorevoli Makovej għal-minuta. Grazzi. Il-Konsil għal il-Parlament ikkonkluda il-proċedura ta' kwittanza 2009 meta tat il-kwittanza u l-eluq tal kontit l-Kommissjoni. Dini ħaġa ħażina. Ma nistax nemmen il-Konsil kien sejjem fuq il-flus minar eh, studio, pero dali qed nara. Dan mhuwiex responsabbli u laqas eżempju ta' governanza tajba trasparenza u kontabilità. Dan ħareġ ċar iktar fi żmien ta' kriżi ekonomika u kriżi ta' fiduċa, meta kull euro għanna najdu kif qed nonfquha trasparenza u kontabilità għandhom jissaħħu. Reġims demokratiċi il-parlamenti għandhom dritt jistudjaw l-ispejjeż l-Unjoni Ewropea mandiċ eh, tinjora dan kollu u għal daqstantina napoġġa il-pozizjoni tal rapporter illi ma jatix kwittanza l-Konsil. Eh, Grazzi Sra. Makovi, l-Onrevoli Riperazki għal-minuta. Grazzi. Sur Gajer prezenta l-pozizjoni tagħna pala Soċjaldemokratiċi demokratiċi kwistjoni kol komitat fuq kontrol budgetari segwi kol il-prinċipju ta' rispett tal-bilanċ fost t istituzzjonijiet Ewropej. Aħna għadna nitkellmu fuq l-importanza ta' trasparenza għal kwistjonijiet finanzjari. U aħna tal-opinjoni li aħna bħala parlament li nirrappreżentaw iċ-ċittadini tagħna din hija dan huwa mument storiku importanti ħafna fejn Kull euro tal-flus pubbliċi għandhom eh, jintefqu kif suppost għan nispiegaw kif jintefqu aħna imħasba dwar it-tendenza tal-Kunsil illi ma tantx juri li għandu da jiftaħ dialogu indipendentement mill-kulur politiku. Fl-opinjoni tagħna hemm parti amministrattiva e burokratika li ma tix tagħmel dan dwar għal procedura KHDI, il-Sinjura Benova għal minuta. Grazie ħafna, Sinjura President, Kommissarju, Konsil, kollegi, il-kussan li qed diskutu hawnhekk barra id-dimensjoni legali u istituzzjonali għandha dimensjoni politika il-parlament għandu seta illi juża id-dritti tiegħu u Qed ngħidu din l-opportunità għaliex il-Kunsill mu ma meċi skont dawn l-obbligi għandna konflitti legali fost l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea illi mhijiex sitwazzjoni tajba fid-dawl tal-leġittimità u l-integrazzjoni Ewropea. L-affarijiet mhux mixin kif suppost jekk l-istituzzjonijiet ma jimxux eh, kif suppost u jargumentaw bejnietom. L-Unjoni għandha problemi oħrajn li għandhom jiġu indirizzati b'mod maqut. Iċ-ċittadini ma jportomx fuq il ġlied tagħna jridu li l-problemi tagħhom insolvuhom. Hemm bżonn insolvu il problemi tal-kwittanza, l-amministrazzjoni tal-Konsil għandha terfa responsabiltajiet tagħha viżavi ċittadini Ewropej u għandna naslu għal soluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, issa is-sur Brova l-minuta. Grazzi, Signor President. Jena nisħaq illi Mem lebda dubju xini l-opinjoni tal-Parlament skont it-trattat, il-Parlament għandu l-autorità tal-kwittanza. L-istituzzjoni tkollha fl-Ewropa jitkellmu eh, dwar dan ma nafx għaliex għandu jkun hemm iżda eċċezzjoni għal kunsil tal-Ministri. Soluzzjoni ħarija tista' tkun li morru l-CJ però naħsibx li din hija soluzzjoni ideali. Il-Parlament eh, għadu miftuħa dialogu għad diskussjonijiet u nixtieq nappella lil kunsil mod miftuħ fuq sabiex fuq livell politiku jitkellem mal komitat budgetarju sabiex jara kif ħaj jisolvi din il-problema. U mhux jibqa ma ma jiġix, ma jista' jkun insolvu l-problemi permezz ta' dibattitu iżda ma nistawx insibu soluzzjoni jekk il konsili bqaj rifjuta li jagħmel dialogu. Grazzi, issa sur dalli għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President aħna ħadna nota tal-kommenti varji illi kienem u kienem u kol sejħiet għal kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u din il-qawa. Il-Kommissjoni tenfasizza il-natura politika ta' il-mistoqsija. Il-Kommissjoni temmen l-istituzzjonijiet kollha għandhom jikkooperaw sabiex ikunem eh, xogħol illi jimxi sew aħna komplu nipparteċipaw fi dibattitu nisserħilkom moħkom illi nibqaw niddiskutu maħkom f'mod impenjat. Grazzi. Grazzi l-Sur Dalli, issa s-Sur Dominik. Onorevoli. Grazzi, Signor President. Sinjuri, l-pożizzjoni tal-Konsil kienet ippreżentata lill-Parlament Ewropew fl-ittri ta' ta' Ġunju u 17 ta' Ottubru ta' din is-sena. Il-Kunsill jemmen illi l-proċedura il-proċedura tal-kwittanza tlestiet fl-10 ta' Mejju flasġa ta' miju ħna konxi ta' diskussjonijiet li seħħew u huwa minħabba fek il-Kunsill ta' eh, propona li hemm eh, diskussjonijiet dwar ftehim iktar fit-tul anka dwar il-kwittanza. u dan ukoll eh, sabiex kol saħħu relazzjoni bejn iż-żewġ awtoritajiet budgetarji. Nispera li l-Parlament Ewropej kun jista' jiddeċidi kemm jista' jkun malajr ehm, dwar il-bidu ta' negozjar għalla ftejim il-ġdid għandna mhux ħanatu xi ehm, mhux ħaniproponu ehm, dwar kif għandu jkun dan il-ftejim. Però aktar ma jindum il-diswit bejn iż-żewġ ehm, istituzzjonijiet, iktar konna problemi kif aħjar jekk ikun hemm il-kooperazzjoni kif qal is-sur Dalli. Grazzi sabiex nispiċċaw il-dibattitu nagħti il-kelma l sur Spinelli. Grazzi President, jiena npoġġu dil-kwistjoni qoddimna. Jekk huwa dritt tagħna huwa li nagħtu jew le l-kwittanza lill kunsill u l-Kunsill stess isu mingħajr ebda kollaborazzjoni ta' xejn bħala xi ħaġa fatta minn qabel x'drittu wara kollox, x'importanza għandu dan il-Parlament. U m'għandniex nibżaw li l-vot tagħna ma jħoss li huwa validu il-Gentleman's Agreement li hemm il-ftehim ta' rġolija u naslu biex nispiċċaw qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Il-Parlament Ewropew iddeċida, il-kollegi espremaw ruhom kważi b'maġġoranza u jiena nappella l dawk li għadhom qegħdin jasbuha biex fl-aħħar mill-aħħar b'kollaborazzjoni sfiqa tkun tista' tiddefendi drittijiet tal-Parlament li jridu jiġu rispettati. Iva, u nittama li jekk isir li nappellaw l-Kunsill għaliex jekk min issa ħibdel l-imġiba tiegħu jekk tassew ikun hemm kollaborazzjoni, jekk tassew se jara fil-Parlament li għandu rwol ta' rappreżentant demokratiku ta' drittijiet ta' ċittadini, iva, aħna nistgħu nerġgħu naħsbuha l-pożizzjoni tagħna u għalhekk nappellalek rappresentant tal-Kunsill għax taf li l-kwittanza tal-10 ta' Mejju tal-Kummissjoni m'għandax taqsam xejn għax huma żewġ affarijiet kompletament differenti. U din hija awla politika huwa riżultat politiku ta' importanza politika kbira. U l-vot tal-lum għandu importanza politika kbira. U għalek nappellalek, iżdejk mister twieġeb, Iva bħala kunsil jina nitlob l-kollegi kolla iħarsu drittijiet ta' ċittadini Ewropej u jitħdu l-kwittanza l-Konsil. Grazzi. Monsieur Rivalini, e ceci clôt le débat, le vote Grazzi, dan jala id il-votazzjoni ħasseħ fil nofsija illum. agenda is question time to the Commission. Issa l-ħin għal-mistoqsijiet tal-Kommissjoni u verament kontenta nilqa illum il kommissari Barnier Dalli u Kroos. U ħan il-suġġett li ħan fuqu